Okay, we start our afternoon. Mela, nibdew bis-sessjoni ta' antabar l bil-ħatra ta' membru għal board ta' single resolution. Ix-xur ċado huwa huwa propost minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Is-sur Maċado u l-smieħ huwa skont l-artiklu 56 tal-reglament tal-SRM illi tajt illi hemm radozzjoni ta' ta' deċiżjoni ta' implementazzjoni tal-President, Viċi President u l-erba membri eh, full-time wara l-approvazzjoni tal-proposta tal-Komissjoni minnaħa tal-Parlament. Skont il-prassi ma' qabbulin din proċedura tiġi applikata għal dawn l-iskambji ta' veduti se jkun hemm kumment ta' introduzzjoni minn Pedro Machado ta' xi ħames minuti mbagħad erba' minuti għal mistoqsijiet u tweġibiet u wkoll jekk ikun hemm il-ħin wieħed ikun jista' wkoll isaqsi mistoqsija addizzjonali kull partit politiku kollu slot eh, wieħed jekk ħin jippermetti jkun hemm żewġ minuti allokati għas sessjoni catch ZI. Mbagħad jiddependi wkoll mill-gruppi politiċi stess u daqs tagħhom u għalhekk issa jekk jekk jixtieq u jekk ikun hemm il-ħin u mbagħad nistieden nis-sur Maċado jagħmel kumment tal għeluq għal żewġ ta' żewġ minuti. Grazzi ħafna. Eżis uh, President, eżis membri. Mela huwa onur responsabilità li nkun hawnhekk għal smieħ pubbliku bħala kandidatura tiegħi tas Single Resolution Board. U trasparenza uh, ovvjament jassinsla tal-Unjoni Ewropea u f'ruoli ta' dan it-tip importanti ħafna għal leġittimità demokratika u rispett tagħha. Lan nixtieq nitkellem fuq din is-sistema u mbagħad ehm, kemmtejn fuq l-esperjenza professjonali tiegħi, il-karriera tiegħi, il-motivazzjoni tiegħi. Mal-Single Supervisory Resolution il-mekanizmu jirrappreżenta kisba ewlenija anki jekk m'għandniex European Deposit Guarantee Scheme dan mhux suppost ixekkel. Eh, attivitajiet fil-pilastru frastri l-oħra. SRB dejjem imputat eh, l-qoddim il-sistema ta' riżoluzzjoni li għamlu parti mid-direttiva kif ukoll mis-Single Resolution Mechanism Regulation SRB setat eh, tistabilixxi kapaċitajiet sħaħ perjodu qasir ta' żmien u dan wassal għal ħafna progress u r-riżoluzzjoni ma toperax vacuum hemm bżonn ta' pajsaġġ legali li jkun tajjeb għall-iskop u għalhekk nixtieq nitkellem fuq l isfidi li għandna qudiemna l-ewwel net naħdmu f'ambjent fejn ir-riżoluzzjoni ġiet trasferita għall iktar gruppi importanti fl-Ewropa imma tibqa' sovrana għal dawk illi ma jistgħux jaslu għat-test. U għalhekk id-disparitajiet fil-regoli ta' insolvenza huma apparenti u nqas ta' organizzazzjoni ifisser diverġenzi u prinċipli li huma s-sinsla tal-kostituzzjoni ta' din is-sistema. Għal dik li hija l-insolvenza, għal dik li hija likwidazzjoni tal-banek hija meħtieġa fuq livell Ewropew u brabta mal-ewwel punt id-depository scheme għal dawk il-gruppi ta' banek illi ma jaslux biex jirrispettaw l-ithm stess, ovvjament ikollhom id deposti ta' kopertura u diskussjoni li kil għandha bżonn tevolvi biex ikollha wkoll funzjonijiet oħra jistgħu benefikaw minn esperjenzi ta' ġurisdizzjonijiet barranin oħra. L-ewwel il-likwidità riżoluzzjoni sfida kbira. u wara r-riżoluzzjoni dawn il-ġranet huma importanti biex jiżguraw il-kontinuità ta' funzjonijiet kritiċi u ta' suq u wara r riżoluzzjoni il-banek li operaw b'xi buffers ta' kapital ma forsi ma jkollhomx biżejjed eh, collateral biex ikun jistgħu jidħlu dawn it-tip ta' operazzjonijiet. DSM u l-backstop għas Single Resolution Fund probabbilment mhux se jkollha l-likwidità meħtieġa għal CG għal dik li faċilità tal-likwidità li huwa skop tar-riżoluzzjoni tal-iskema li tista' tiġi frustrata u għalhekk ma jkunx il-fiduċja mod ġenerali. Ir-raba pakkett bankarji ifisser li jkun hemm nuqqas fir-risorsi ta' assorbiment u għalhekk hemm bżonn il sistema tkun eh, msaħħa speċjalment ta' dawk il-gruppi ta' banek li għandhom diskrepanzi jew m'għandhomx track record reputazzjoni biex joħorġu eh, dejn mhux żgurat. U dan suppost jaqbad titfit mal-proċess ta' identifikazzjoni ta' impedimenti u modi kif wieħed jista' jitratta l-kwistjoni. Umbat il responsabilta kontingenti bħal per eżempju il-garanzija ta' tlet partijiet, il-bonds, it-tri ta' kreditu, mod partikolari il-talbiet tal-litigazzjoni dan ir-responsabiltajiet kollha eh, huma misajsu fuq dan il-building tool għax mhumiex esklużi mill-liġi imma fl-istess waqt ma jkunux rikonoxxuti jew reġistrati fuq il-balance sheets tal-bank il-kwistjoni tal-liabilities li ġew minn proċedimenti ġudizzjarji qudiem istituzzjoni li fallit jistgħu jolqtu wkoll il-bosonijiet ta' kapital. Hemm bżonn li nitalmu mill-awtoritajiet u l-esperjenzi tagħhom u nsegu il-każistika. Il-qafas fejn hemm il-pjanar li huma msejħes, mhux biss fl flatti legali imma wkoll jinteraġixxi mal-SRB u mal-awtoritajiet u dan permess ta' l-esperjenzi u l kazistika onorevoli membri waqt illi hemm tikkonsidraw l-esperjenza professjonali tiegħi. Jiena ili naħdem mill-2001 f'dan is-settur nispeċjalizza fis-supervizjoni regolamentazzjoni fuq livell Ewropew u nazzjonali matul il-karriera tiegħi jiena kelli ħafna responsabbiltajiet dejjem blan biex eh, kun hemm proġetti b'sinifikat f'ambjenti differenti, speċjalment wara li fl-2001 sir parti mill-ICB l-esperjenza professjonali tiegħi bdiet magħha ħafna sfidi, speċjalment fuq l-Unjoni Monetarja kif ukoll fis-supervizjoni tar-regolamentazzjoni kif ukoll ir-riżoluzzjoni aktar reċentement. Jiena eh, nsib illi eh, eh, ir-riżoluzzjoni kienet parti mill-karriera tiegħi dal-aħħar għaxar snin mhux jina koordinat il xogħol legali fil-Ministeru tal-Finanzi fuq l-qafas Portugiż l-ewwel wieħed mill tal-ewwel li ġie adottat fl-Ewropa u bħala rwol ta' supervizjoni fil-Bank ta' Portugal jiena kelli l-opportunità li dawn ir-regoli nimplementhom. Dan kelli każ li kien bla preċedent illi kien involva bank importanti ħafna fl-esperjenza tiegħi fis-settur privat jiena eh, kont nista' wkoll ngħid l-awtoritet tal-Andorra fir-riżoluzzjoni ta' wieħed mill-banek l-ikbar banek fl-Andorra li kellu każ serju ħafna ta' ħasil ta' flus u fil-pożizzjoni attwali jiena ħdimt fuq ħafna każijiet speċifiki u eh, komplessi ħafna dejjem eh, b'riżultati ġudizzjarji u dejjem skont is-sistema ta' riżoluzzjoni Ewropea. Riżoluzzjoni hija fil-qoċata tal-esperjenza professjonali tiegħi kienet ta' sfida kbira imma permettit li wkoll eh, nirrikonoxxi il-bailout approach għal paradigm ta' kontinuità bażi ta' azzjonisti u kif wieħed ikun jista' joħroġ mis-sitwazzjoni. U għalhekk hemm bżonn li wieħed jgħid illi hemm bżonn ta' dan il-qafas robust. Il-karriera tiegħi sissa tatni don kbir esperjenza diversifikata, multikulturali, pluridisciplinari u kull esperjenza professorali iġib magħha proċess ta' talim u naħseb li l-ħiliet li jiena fil-ICB fil-Ministeru tal-Finanzi tal Portugal kif ukoll fis-settur privat hija bażi solida għalija biex inkun nista eh, naħdem sew u nerfa' responsabilità tal-SRB se jkun unur kbir li kieku u nikontribixxi nittama b'mod sinifikat għax dan huwa parti tal-proġett Ewropew. Thank you very much. Now we move on to the first uh, question. Mar Sa morru għall-ewwel mistoqsija Marcus Weber minn PPE. Grazzi ħafna. Great. <laughs> Bei der Abwicklung von Banken ist die korrekte Bewertung von Aktiva, insbesondere wenn es sich um illiquide Aktiva handelt. Mela, huwa importanti għax hemm dejjem il-pressjoni fi żmien u meta naraw ukoll illi il-kreditu u għalhekk fil-każ tal-Banko Popolar Spanjol nistgħu ngħidu għal dik li hija eh, l-assi fil-każijiet differenti u fil-kumitat ta' riżoluzzjoni u għalhekk nixtieq li tirrispondini mela. Għal skema ta' riżoluzzjoni b'suċċess biex ikun hemm riżoluzzjoni eh, u hekk nisejħula Resolution Weekend, wieħed hemm bżonn ikollu metodoloġija ta' valutazzjoni fil-post u din metodoloġija ta' valutazzjoni għandha bżonn tkun imsejsa fuq kriterji sodi u oġġettivi illi ġifiri illi kunem aġġustamenti ġusti, valur ġust, ġifiri eh, viċin valutazzjoni tas-suq biex hekk l-ekwivalenza tkun valutazzjoni li tkun ta' bekk għal volja mhux il-każ nitkellmu fuq banek illi ikunu going concern. Mela, għal dik li għal valutazzjoni naħseb għal dak li hemm bżonn jiġi stabbilit għanna dan il-kas għal valutazzjoni ġifiri fil-bidu jew il-bank meta jibda jerġa' ir responsabbil l-attività tiegħu indipendenti mill-istrument ta' riżoluzzjoni mhux biss ikun hemm assorbiment sħiħ ta' telf jiġifieri l-ammont ikun sod imma wkoll ikun hemm ammont ta' rekapitalizzazzjoni biex ikompli l-attività tiegħu fuq livell sod. Jiġifieri dan din hija ħaġa fondamentali biex niżguraw li kun hemm valutazzjoni kif suppost. Issa l mi waħda mill-problemi per eżempju li kellin pala esperjenzi tal-bank ta, tal-Spiritu Santu nibdow bil-balance sheet tal-bank qabel ma kien hemm ir-riżoluzzjoni u mhux dejjem ikun hemm attività lineari biex hekk nikkonsidraw l-aġġustamenti għal dawk li huma l-assi. Jiġifieri matul dak il-weekend li wieħed jipprepara l-valutazzjoni m'intix totalment kapaċi illi ikollok aġġustament sod u x-xira illi jirrefletti mhux biss is-self il-, -self, il l-ammont ta' telf ta' assorbiment imma wkoll l-ammont ta' rekapitalizzazzjoni u għalhekk aħna għandna bżonn biex nsowwu l-każ u dan kien il-każ tal-każ Bex illi inkomplu nagħmlu monitoraġġ ta' l-imġiba tal-prezzijiet jew il-valur tal-assi fil-balance sheet oriġinarja jew dik illi tiġi minn riżoluzzjoni. U għal dan lan nista' ngħid illi huwa essenzjali illi mill-ġdid ikonna approċċ sod b'saħħtu għall valutazzjoni tal-weekend. Hemm bżonn inkunu lesti illi nkomplu nagħmlu l-aġġustamenti imma hemm bżonn ikun hemm punt fejn ikollu nagħlqu l-valutazzjoni biex hekk inġibu ċertezza fuq is-suq u għalhekk dan kienx din kienet xi ftit l-esperjenza għax wara xiftit ġemat stajna fl-aħħar mill-aħħar nalqu il-balance sheet għax il-balance sheet oriġinali kienet waħda provizorja u mbagħad għalaqna b'aġġustament eh, prudenti biex hekk il-bank seta' ikompli biex ikollu mill-ġdid il-fiduċja pubblika. Nixtieq nagħlaq fuq dan il-punt malajr malajr, ovvjament da m'għandu xejn x'jaqsam mal-wieħed mill-każijiet illi forsi fil-Banko Popolar titkellem fuqu din kienet valutazzjoni separata valutazzjoni distinta fejn qed tressaq sitwazzjoni ta' insolvenza u fejn qed iqabbel il-pożizzjoni tal-kredituri viżavi sitwazzjoni fir-riżoluzzjoni meta mqabbla ma' dik tal-likwidazzjoni u s-soltu dak li jiġri huwa illi l-azzjonisti mhumiex trattati iktar mod favorevoli mill-każijiet ta' likwidazzjoni u għalhekk insaqsu jekk dan jozz ukoll għal senior debtors. Grazzi ħafna. Pedro Silva Pereira SD. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna. Ma. Mela. Ti għandek karriera professjonali twila, ħafna esperjenza u ħafna għarfin fuq sistema finanzjarja mhux biss fil-Portugal imma wkoll fl-Ewropa. Eġifiri inti wkoll avokat u inti kwalifikat tassow biex tkun il-kandidat. La dubju ta' xejn, hemm bżonn inkun naf skontok għal dik li hija sistema ta' riżoluzzjoni l-Ewropa x'għandna nagħmlu biex meta naraw l-iskambji jekk dawn ir-regoli humiex tajbin hekk għandna bżonn intejbuhom jew insowhom skont riżoluzzjoni bankarja. U fid-dawl tal-esperjenza Portugiża qed nitkellem fuq il-Bank ta' eh, Spiritu, Spiritu Santu, Bank Portugiż, esperjenza li kienet traumatika għal pajjiżna. Imma kien ukoll każ pionier f'dan il-qafas Ewropa u għalhekk din hija l-mistoqsija tiegħi. Kif nistgħu nittalmu mid diffikultajiet u l-iżbalji li rajna matul dan il-proċess? X'qafas legali għandna bżonn biex dan, dan il-proċess ta' riżoluzzjoni tassew ikun eh, tajjeb biex ikun hemm stabilità fis-sistema finanzjarja. If I start with... Grazie al mistoqsija. Fil-fativa jem tħassib operazzjonali ta' kif fejn nistaw morru u dwar qafas ta' rezoluzzjoni nifsu. Nista nara li dak li huwa importanti biex inkunu nistaw insolvu Eh, is-sitwazzjoni biex nwet u riżoluzzjoni ta' bank hija li jkollok flessibilità dwar il-pjan ta' riżoluzzjoni. Forsi hija sitwazzjoni idiosinkratika li twassal la riżoluzzjoni tal-bank u forsi din soluzzjoni miex dak li taħseb taħt il-pjan ta' riżoluzzjoni. Għalhekk, irrid ikollna ċertu flessibilità Jena naħseb li kazijiet reċenti u rewna li mhux dejjem tagħmel dak li ġie pjanat u jiġi determinat skema, tiġi determinata skema oħra ta' rizoluzzjoni. Imma ħaġa li eh, ta' min junnuta hija li fil-pjanar ta' rizoluzzjoni għandek bżonn ta' viżjoni ċara u korretta ta' xenarju tal-responsabilità. Din hija importanti immens għas suċċess ta' riżoluzzjoni. Kaħna ma xinniex bħala awtorità ta' Rizoluzzjoni li konna fidejna id-dejta granulari għal dawn ir-responsabiltajiet huwa diffiċli ħafna li wieħed iwettaq riżoluzzjoni, speċjalment eh, dwar riżoluzzjonijiet li hija bbażata fuq il-bailing out ta' dawn il-banek. Imma lezzjoni li talmu hija li huwa importanti immens li nifmu ukoll li ma eh, responsabiltajiet tal-bank jew inkella li il-bank poġġa Iġviri, forsi id-dejn ta' partijiet terzi mhux tal-bank imma li ma minn daw tpoġġew ma l-investituri mm, l-investituri retail u dawn jistaw forsi ikunu ta' xkil għal-bank. Għaliex, l net għalix il-retail investors ħafna drabi huma depozitaturi u dan ifisser li jekk wieħed ikun ħaj jikteb il-pożizzjoni ta' kreditu ta' investitur xaktarx li dan ħajwassal għal imġiba minnaħat tad depozitatur U hemmhekk tintilef il-fiduċa, it-tieni hija l-litigazzjoni li ħafna drabi eh, l-investituri ta' retail kollhom ħafna minna. U din fetwa il-fiduċa fis-suq. Għalhekk hemm bżonn li nkunu attenti ħafna fuq is-sitwazzjoni ta' l-Emerald biex naraw jekk din ixed titpoġġa mal-investituri tar retail u li dan it-threshold irid ikun qoli sabiex dawk l-investituri ikollhom aċċess biex ikunu jistaw jixtru dawn it-tip ta' strumenti. Imma kien ħarsu li l-istampa aktar ġenerali nista' ngħid li għata għandna problema fundamentali għal kif tista' taħdem ir-riżoluzzjoni li bażikament edha fin-nuqqas taqbil li hemm bejn il-Single Resolution Framework u id-diversità tal-liġijiet nazzjonali fuq l-insolvenza li forsi ma jkun korrispondux ma l-evalwazzjoni li tagħmel l-awtorità. F'dak il-każ aħna nistennew li l-bank mbagħad ikollha likwidazzjoni fuq livell nazzjonali, imma l-esperjenza uritna li dan mhux dejjem ikun. U għalhekk jista' jkun li likwidazzjoni ma seħx anka jekk ikun hemm id-dikjerazzjoni ta' fallament tal-bank. U dan jista' jiddependi mill-effettività tar-riżoluzzjoni Iba tista' tiddependi wkoll fuq l-iskema ta' riżoluzzjoni. And now Luis Garicano Renew. Luis Garicano issa. Jiena xtaqt nifoka fuq din l-aħħar kwistjoni li jett għajjem fuq ir-riżoluzzjoni. Fl-opinjoni tiegħek, ir-riżoluzzjoni hija għal ħafna jew għal ftit? il-mod ta' kif nis eh, kitbu dik id-direttiva eh, interpretawa u jina smajt eh, mill-mod ta' kif ġiet eh, interpretata, ġi konsidrat li eh, il-rizoluzzjoni iżjetija konsidrata bħala default. U min joġbu l-bailout tal-ħattijħor ma taġobomx għalihom. Ma meta jiġu għal-pajizom, un-bat spiċċaw jamlu il-bailouts flok jamlu bailing in tal-investituri. Jekk ir-riżoluzzjoni hija għal ħafna, x'inhu li żied punt importanti trigger? Nistgħu nagħmlu sempliċement armonizzazzjoni ta' trigger, il-public interest test? Jew nistgħu nkunu naqriżiet stretti ngħidu kull bank li għandu supervizjoni jaqa taħt ir-riżoluzzjoni, il-mekanizmi ta' riżoluzzjoni. U taħsbu li għanna namlu riforma biex niksbu dawn l-anijiet? Jew intaw soddisfatti li l-qafas innifsu huwa tajjeb? Jew inkella ma jkunx hemm ir-riżoluzzjoni bħalma ġar riċentement. Iva dinja mistoqsija verament tal-qalba tar-reġim. Jiena nippreferi li ma narejiex mill- perspettiva ta' jekk ir-riżoluzzjoni għal ftit jew ħafna. Jiena naħseb li dak li għandna bħala l-qafas ta' rizoluzzjoni b'xi motiv ieħor huwa likwidazzjoni jew insolvenza bħala default option u jekk l-anijiet li hemm wara din il-qafas ta' riżoluzzjoni ma jinnexxilhomx jiksbu l-anijiet taħt l-insolvenza, mbagħad f'dak il-każ iddur il rizoluzzjoni jew tirreferi l-rizoluzzjoni biex issalva biex biex iżomm il kundizzjonijiet il-protezzjoni tad depozituri eccetera. Dak li rridu nagħmlu huwa li nifmu sa fej bank li mhuwiex probabbli li jfalli jista' jiġi konsidrat li qed jilqa' dan it-test tal-interess pubbliku. Għalhekk huwa essenzjali li aħna nkunu ċari dwar x'tip ta' funzjonijiet kritiċi għandu dak il-bank fis-suq, fis-stat membru u jekk dan iżomx il-stabilità finanzjarja jekk ikollu l-likwidazzjoni. U għalija fl-ħar mill-ħar il-mistoqsija kruċali. U jista' jkun li nkunu nistgħu naraw li ipotetikament naraw li ħafna mill-banek ma jwettqux dik il-funzjoni. U jekk dan huwa l-każ, il-mistoqsija hija sa fej il-likwidazzjoni taħt il-liġijiet nazzjonali ix fil-fatt effettiva u jkun xem riżultati. U aħna hemmhekk irridu nikkonċentraw ruħna. Forsi naraw li tant għanna diversità ta' liġijiet ta' insolvenza nazzjonali, mod partikolari, mhux biss dwar triggers imma anka il-ġerarkija dan jista' jgħinna biex nifmu jekk verament irridux ikonna ċertu armonizzazzjoni dwar in-natura tal-likwidazzjoni sabiex imbagħad ikonna ir-rotta tal-likwidazzjoni. Hija ħaġa realistika din? Jekk mhijiex realistika. Bħalma qed fl-istqarrija tal-bidu tiegħi minn tal-inqas għandu jkollna armonizzazzjoni fuq il-livell ta' triggers. U din hija xi ħaġa eh, fundamentali. Mbagħad irridu naħsbu kif nistgħu nagħmlu likwidazzjoni aktar effettiva eventwalment billi konna eh, reġim fejn id-DGS huwa ta' appoġġ għal miżuri alternattivi. Dik li tissejjaħ il-middle class problem li ħatibqa' problema fl-Ewropa u rikors tal-GSs ikun ta' interess u eventualment għalka waħda mill-aħjar rotet, rotot. Sabiex il-bank eh, li jkun hemm bżonn likwidazzjoni jistgħu joħorġu permezz joħorġu mis-suq permezz ta' trasferiment tal-assi. Mbagħad jiġu appoġġati anka permezz ta' DGSs. Grazie ħafna sawr ta' sun mill-ħodor. Grazzi ħafna tal-qiegħed maħna, let mistoqsijiet l-ewwel net, evalwazzjoni tal-interess pubbliku. Inti taħseb li bħalissa dan il-kunċett huwa għafas legali bizzejiet bħalissa għaliex fil-passat rajna li seta' jkun hemm ħafna interpretazzjoni li twassal għal deċiżjonijiet differenti għalhekk ma nafx jekk jistax ikonna approċ eh, iżjed legali, strettament legali fuq din kif tiġi interpretata. Issa dwar il-pjanta riżoluzzjoni Aħna rajnija anka fil-passat, rajna li nimxu bil-mod iż Ma nafx huma l-idea tagħkom biex ikonna dan il-proċess sabiex ikun naqriżit komplet. U tillet mistoqsija għandha x'taqsam ma xiġri fir-riżoluzzjoni meta jkun hemm persuni li għandhom id-dejn li jkunu ġew mibju ħażin. X'tip ta' mekkaniżmi jista' jkollna biex nagħtu kumpens għal dawk is-sitwazzjoni? Mela fuq l-evalwazzjoni tal-interess pubbliku għandek raġun li dan huwa kunċett mhux ċar U dawn huma kultan diffiċli biex jiġu identifikati f'kwistjonijiet li mhumiex xirqa. Imma jiena naħseb dak li rridu nifmu huwa fejn jista' jkollna evalwazzjoni ta' interess pubbliku għal riżoluzzjoni li fl-istess ħin ma tikkorrispondix 100% għal evalwazzjoni ta' interess pubbliku li jsir pereżempju fuq l-għajnuna tal-Istat. U fuq din il-nota, jiena nipreferi li konna din it-tip ta' evalwazzjoni mill-ewwel. Kif nistgħu naraw li l-evalwazzjoni miex tajba għal eh, riżoluzzjoni imma l-għajnuna tal-istat iva. Forsi nistgħu nibdew minn hemmhekk. Imbagħad ta' bażi ta' din it-taqbila bejn iż-żewġ kunċetti nippruvaw nifmu jew anka f'diskussjoni aktar ġenerali jekk għandix inkunu aktar stretti dwar l-evalwazzjoni tal-interess pubbliku. Jiena naħseb li nistgħu nkunu anka iżjed stretti dwar l-evalwazzjoni tal-interess pubbliku Imma jina nissuġġerixxi li nsegwu din il-metodoloġija li tista' tkun aktar effettiva speċjalment fid-dawl ta' dawn l-esperjenzi. Fuq ir rizoluzzjoni ma naħsibx mixin bil-mod wisq. Jiena naħseb li kien hemm ċikli ta' pjanar ta' rizoluzzjoni differenti minn meta twildet li SRB Illum il-gruppi ta' banek li jaqgħu taħt l-SRB huma koperti 100% ma' ħaġa importanti hija li ċ-ċiklu ta' pjanar li ġift miftuħ din is-sena li ħajkun l-aħħar ċiklu ta' pjanar annwali dan jista' jirrifletti jew jakkomoda it-tibdil fundamentali speċjalment fuq l-emerald li ġi inkluż fl-aħħar pakket riċenti. Għalhekk jiena ma nħoss li aħna mixin bil-mod jista' jkun li qed taħseb fuq fu perspettiva aktar ġenerali fuq livell nazzjonali. U jiena naħseb li sar il-progress fid-dawl ta' diversità ta' gruppi bankarji li għandna fl-Ewropa. U jiena naħseb li il-progress kien wieħed sinifikanti għandna strutturi bankarji differenti ħafna li mhumiex dejjem faċli jekk wieħed irid jagħmel ċertu pjanijiet minn gruppi ta' banek linjari għal kooperativi, banek li serħu fuq assoċjazzjonijiet reċiproċi. Iġvi għanna strutturi bankarji differenti u rridu nirkonnoxxu li b'dan il-mod indumu iżjed biex namlu riżoluzzjoni u mhux l-awtoritajiet kollha ta' rizoluzzjoni nazzjonali għandhom ir-riżorsi biex ikun jistgħu jagħmlu dan. Għalhekk jina mhux ħanajt li aħna eh, bil naħdmu bil-mod wisq, imma dan huwa ċiklu li ħajkun importanti, dan ċiklu minn April u huwa importanti ħafna. U fuq il-missili? Jina naħseb li kwalunkwe persuna li għanda d-dejn li hija suġġetta għal missili għandu jina ta' kumpens. Dini għal pozizjoni tijaj u jina naħseb li l-esperienza Portugiza Turina li dini koll jaxa ħaġa e, fundamentali kultant biex inkunu nistaw nħarsu eh, il-ferat il tal-banek. Issa l li għizmaw. Nixtiemur immur lura għas suġġett tal-proċessi ta' rizoluzzjoni u l-leġiżlazzjoni li tmexxi din it-tip ta' proċess. Għaliex? Għaliex kemm il-Kummissjoni kif ukoll regolaturi differenti li huma affettwati iħossu li kull eh, proċessu soluzzjoni huwa każ wieħed u din toħloq problema. jekk natu każ dak li ġara f'ċertu eh, proċessi speċifiċi ta' riżoluzzjoni tal-bank, kemm il-Kummissjoni kif ukoll ir-regolaturi jintervjena mod differenti ħafna jew soluzzjonijiet differenti ħafna. Fil-każijiet Portugiżi kien hemm intervent jiena ħassejt li kien hemm eh, intervent abbużiv mhux mir-regolatur. Imma kienem favoritizmu lejn wieħed li kien ħajxri il-Bank Banef. Imma inti kif taħseb li nistaw eh, nikkontrollaw din l-arbitrarjetà li jaġi xubija il- eh, l-arbitri ta' dawn il-proċessi? Ir-regolaturi u l-Kummissjoni Ewropea għandhom ħafna influenza fil-proġetti ta' riżoluzzjoni bankarja. Imma mbagħad huma l-kontributuri li jħallsu minkejja li ma kellhom xejn xi jgħidu fiha di. Issa għandi mistoqsija oħra dwar il-proċess ta' integrazzjoni finanzjarja fl-Unjoni Ewropea. Kemm fil-Parlament kif ukoll fil-Kommissjoni il-Bank Ċentrali Ewropew kellu ħafna tħassib għal fragment frammentazzjoni ta' sistema bankarja Ewropea li għada hemm u kif nistgħu niġġieldu kontra din il-frammentazzjoni. Imma din il-frammentazzjoni jenet sabiex ikunu nistgħu nilimitaw il-konċentrazzjoni finanzjarja sabiex il-banek barranin jistgħu jikbru fil-territorju tal-Unjoni. Għalhekk tkun ħaġa tajba li l-integrazzjoni finanzjarja ma tippermettix li jkun hemm banek li joħolqu aktar riski sistemiċi. Grazzi ħafna ta' dawn il-punti rilevanti l qajjimt Fuq il-mistoqsija dwar ir-riżoluzzjoni ta' dejn, kull riżoluzzjoni hija kasalija. Jina etta xiftit minuti ilu hemm bżonn li konna flessibilta meta mmorru għal riżoluzzjoni. Ħanatikom żewġ eżempji fejn bl-istess rizoluzzjoni kanna nixtru jew inwaslu riżultati skont riz ehm, differenti. Il-kas ta' bex kien hemm bżonn li nagħmlu bridge bank għaliex għax ma kienx hemm xerrej li hija riżoluzzjoni meta jkoll is-sitwazzjoni meta jkollok riżoluzzjoni inti tista tintegra il-parti tal-bank li qed ġvir ma kenniex ħadd li qed jixtri, għalhekk biex inħarsu l-istabilità finanzjarja u nissalvagwardjaw depożitaturi kellna ngħaddu għand Bridge Bank. Iġviri il-maġġoranza tal-assi eh, ċal eh, għalix. għaliex. Għax ma li tiġi espost għal grupp aktar ġenerali fil-bank. Ġvidin kienet għodda fundamentali, issa fil-kas liħor, Eh, mhux fl-Unjoni Ewropea ma xorta waħda huwa każ eh, sinifikanti għax għandu ramifikazzjonijiet f'każijiet oħra fl-Unjoni Ewropea mal-awtoritajiet tal-Andorra. Hemmhekk ġi konsidrat li il-bank kella ta' tħassib, kienet ta' tħassib għal eh, ħasil tal-flus. Emme kena namlu ħaġa oħra, għamilna Bridge Bank għalix kena namlu due diligence ta' kull depozitu f'dak il-bank umbat. Neħil suwom e kif skont jekk kollomx um, clearance jew le. Jekk ma jiksbux clearance kienu jibqaw fil-bank il-ħazina. Ġi, billi użajna l-istess odda imma kena soluzzjoni differenti skont l-għanijiet tagħna. Ġbir u l depoziti jew inkella u l banek Is-sinta tajt. Li din forsi għalik hija xi ħaġa naqra arbitrarja. Jina najt li din hija xi ħaġa li d-diskrezzjoni trid iżomma. Imma d diskrizzjoni trid tiġi appoġġata minn eh, stqarrija bil raġunijiet trid tifhem għaliex qed tipprova tikseb din l-iskema partikolari. U f'ħafna mill-każijiet verament trid tipprova tilħaq dak li qed tipprova l-għanijiet tiegħek trid timmaċċjhom ma' dak li qed tipprova tagħmel fir-riżoluzzjoni, ġifieri jien ma naħsibx li Nistaw nitkellmu dwar xi ħaġa arbitrarja, jiena naħseb li hemm ċertu diskrezzjoni. li hija xi ħaġa fundamentali u ovvjament iddependi minn skrutinju. Imma għalija li konna l flessibilità hija xi ħaġa importanti immens meta tapplika skema ta' riżoluzzjoni u meta tiffaċċa bank li qed ifalli għalhekk hija essenzjali biex ikollok stabilità finanzjarja u tissalvagwardja id-depożiti li għax ħaġa importanti immens. Issa fuq l-integrazzjoni finanzjarja, naħseb li l-problema li għanna l-lum hija li għanna suq imkisser frammentat fl-Europa, specialment wara l-kriżi, U s-suq frammentat u għadajem ta' pis għameta niġu għall allokazzjoni tal-kapital. U din tfisser li rridu niblukkaw il-kapital u likwidità li tista' tgħin l-ekonomija reali. Jien qed nara naqra differenti mhux bil-fors qed nara li bil-konsolidazzjoni inti tispiċċa bżewġ banek kbar fl-isfera Ewropea. Jina naħseb li dak li għandek bżon huwa li nindirizzaw il-kapaċità zejda li teżisti fis-sistema imma din tmur id-fit ma' benefiċċji għal konsumaturi u depozitaturi. Għalek nara mill-perspettiva tal-konsumaturi, tal-depozitaturi, tal-dawk li jfadlu li jistaw japplikaw u jkollhom suq ħafna żjed integrat għal dak li huma tfaddil tagħhom. Thank you very much. Uh, with this last question we end the Grazzi ħafna b'din l-aħħar mistoqsija intemmu il-smieħ ta' dan il-kandidat is-sur Machado. I apologize since we, we were running a little bit late. I forgot to ask you if you wanted to. Skużani, indunajt li edin tartu nsejt najd li jek triċ tamel xie kommenti tal-eluq. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet, tal-attenzjoni u anka ta' dan il-privileċ li konta unek u dimkom il-lum. Skużani, skużani, pero għanna numru ta' smieħ il-lum u tħawat ftit minuta un nkomplu. Okay. We can move to the next. Inkomplu bismiħ li jmiss għadna taħt il-smiħ tal-ħatri tal-membru ta' Single Resolution Board. Nilqal Jesus Saurina propost bħala kandidat tal-membru ta' Single Resolution Board tal-Komissjoni Ewropea. Fismiħ dan is-smiħ huwa l-linja eh, mal-artiklu 56 tal-SRM illi jgħid li l konsil adotta deċiżjoni ta' implementazzjoni għal ħatra ta' President, Viċi President kif ukoll erba' membri tal-SRB skont eh, l-approvazzjoni tal-proposta proposta ta' Kummissjoni mill-Parlament. Flinja ma' dawn il-prassi din il-proċedura sa' tiġi eh, din il-proċedura ħaġġu applikata ħajkun hemm kummenti fil-bidu ta' 5 minuti Misur Saurino, mbagħad 4 minuti eh, mistoqsijiet u risposti ta' 4 minuti anka bil-possibilità ta' mistoqsija ta' segwitu, mbagħad kull grupp politiku sa' jkollu slot wieħed jekk ikun hemm ħin ikun hemm slots addizzjonali ta' żewġ minuti dan skont il ukoll il peace ta' kull u daqs ta' kull grupp politiku. Jekk ikun hemm eh, ħin u jekk ikun jixtieq sur sawrina jistgħmel ukoll dikjerazzjoni tal-eluq għal żewġ minuti. Issa ħana dil kelma sur sawrina. Thank you very much. Dear Chair, Honorable Members of the Parliament, ladies and gentlemen. Signori onorevoli membri, huwa unur għalija illi qiegħda jgħat f'dan il-Komitat li proteġi l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea importanti ħafna għal Single Resolution Board u anke l-Unjoni Bankarja. B'riżultat ta' dan issa ċittadini u l-banek huma aktar eh, protetti minn problemi dawn dan l-SRM għandu rwol importanti ħafna fir riżoluzzjonijiet tal-banek u awtorità rispettata ħafna anke fi żmien qasir għandu numru ta' pjanijiet għal numru ta' istituzzjonijiet fl-Ewropa, parti minn hekk jagħmel ġestjoni wkoll għal każ importanti ħafna fi Spanja fl-2017. Għalhekk jiena eh, dan ir-rwol jispirani ma fl-istess ħin huwa ta' sfida għalija wkoll f'din il-ħidma biex ikonna riżoluzzjoni tajba għal banek li qegħdin ifallu biex ngħinu l swieq kif ukoll il-finanzi pubbliċi tal-Istati membri. il riżoluzzjoni u l-ippjannar huwa importanti ħafna l-istabilità Ewropea u għalhekk biex tiddefendi wkoll l-interessi taċ-ċittadini. Jiena l-karriera tiegħi dedikajta għas-settur pubbliku biex nilħaq din l-istess mira. Jiena kif nista' nikkontribwixxi dan il-bord. L-ewwel u qabel kollox l-esperjenza tiegħi fil-qasam jiena għamilt eh, il-grad tiegħi fl-ekonomija, mbagħad qajt għaddej bl-istudji tiegħi ukoll, u mbagħad għandi l-esperjenza professjonali tiegħi iktar minn 25 eh, sena bħala ekonomista fil-Banko d'Espanja ħdimt fuq supervizjoni bankarja u anka l-istabilità finanzjarja jina bdejt ukoll bħala supervizur bankarju u mbagħad imxejt iktar lejn l-istabilità finanzjarja fejn jina ħloqt diviżjoni ukoll u awtoritajiet oħrajn illi jindirizzaw l-istess kwistjoni. Jiena wkoll membru tal-Kunsil tal-Banko d'Espanja u ħdimt f'kooperazzjoni wkoll eh, mal-SRB. Apparti minn hekk jien għandi wkoll esperjenza ta' 20 sena bħala manager ta' 220 persum, persuna ferba dipartimenti, jina meċċejt teams biex jaħdmu b'mod effiċenti u anka tajdim tajt kas il-bilanċ bejn il-ġeneri. Aparti minn hekk għandi wkoll esperjenza nazzjonali u internazzjonali illi hija kollezzjoni tajba oħra għal din il-kariga. Jina rappreżentajt il-Banko d'Espanja anka fora eh, internazzjonali bħalissa jina wkoll membru osservatorju tal-plenarja tal-SRB anka involut fil-Kumitat ta' Basel, eh, l-IBA u għandi sħobijiet oħrajn. U tleta fejt oħra xtaqt insemmi, jiena kont responsabli għad dizin ta' dispozizjoni dinamiċi fl-2005 l-2005 fi Spanja dan u koll affettwa il-ħidma ta' Basel u anka regolament Ewropew. Dan juri li jina kapaċi nizviluppa u anka nikseb eh, dawn il-miri u anka l-indipendenza tiegħi mill-settur bankarju dak privat. Mm, an jiena publikajt anka 25 eh, artiklu f'ġurnali internazzjonali anka dawk akademiċi u f'dawn l-aħħar sentej ukoll jiena ħdamt ħdimt ma' l-SRB eh, fl-awtoritajiet ukoll Spanjoli. Naf li l-SRB għandu ħafna sfidi, likwidità, riżoluzzjoni, l-armonizzazzjoni, il-reġim ta' insolvenza, il-likwidazzjoni għal banek medji użar, il-proporzjonalità u kif ukoll relazzjoni iktar fil-qrib mal partiti interessati. Il-Parlament Ewropew wieħed l-iktar importanti minnhom. Wara l-karriera twila tiegħi, wara dawn ir-responsabiltajiet fis-settur finanzjarju, u supervizjoni bankarja kif ukoll fir-riżoluzzjoni jiena nħossni lest biex nikkontribwixxi għal dan il-kompitu daqshekk importanti fuq livell Ewropew. Xi ħaġa li dejjem xtaqt li nagħmel Jekk jina niġi eh, mażul għal din il-kariga sa nuża l-enerġija u determinazzjoni tiegħi biex nilqa l-isfidi li semmejt qabel. Jiena ħerqan biex naħdem magħkom eh, biex aħna naħdmu dejjem favur l-istabilità finanzjarja fl-Ewropa. Thank you very much. Now the first question eh, is from Marcus. Mela l-ewwel mistoqsija mis-sur Marcus Ferber, PPE. Grazzi ħafna. Nisur Sawrina, nilqawk għawnek, minn mindu inħolqot l-Unjoni Bankarja diġa mbanek li fallew u il-mistoqsija hija din, xan għamlu bijom dawn il-banek jekk din il-proċedura Eh, għandix tintuża jew le ta' rizoluzzjoni Rajna każijiet fejn kien hemm inkonsistenza u kien hemm anke l-impressjoni illi wħud minn dawn il-każijiet ġew indirizzati anka minħabba l-ispirtu ta', sistema. Forsi aħna stajna nitamlu minn dawn il-lezzjonijiet eh, tal-passat, allura x'taħseb li jista' jitjieb f'termini ta' leġiżlazzjoni kif ukoll bħala l-awtorità illi tindirizza każijiet bħal dawn. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Jiena naħseb illi rridu nisseparaw l-iżvilupp ah, ta' dak li għamlet l-SRB minn każijiet li saru diġa għal każijiet li jistgħu jkunu eh, fil-futur. L-SRB kif tieħu deċiżjoni ta' likwidazzjoni ta' eh, bank L-ewwel biex tieħu deċiżjoni l-SRB li ikollha informazzjoni li dan il-bank falla jew wasal biex ifalli per eżempju, ħames kazijiet, kas minnom kien Banko Popolar illi kellu interess pubbliku u dan il-kas ġi rizolt eh, b'suċċess un bat l-erba kazijiet oħrajn illi faċċat l-SRB u ma zewġ banek Latvjani, Zar, u tnejn huma mill-Italja banek eh, Taljani jgħid il-kellim. ma kienx hemm riżoluzzjoni f'dawn il-banek għaliex ma kienx hemm interess pubbliku, ma kienx hemm funzjonijiet kritiċi li kellhom jiġu mħarsa u għalhekk il-likwidazzjoni kienet eh, meqjusa bħala eh, xi ħaġa fattibbli u kredibbli. Hemm xi lezzjonijiet iva li nistgħu nitalmu mill-każ illi kien ta' suċċess li huwa possibbli li tagħmel riżoluzzjoni tal-banek fil-Unjoni Bankarja u hemm ukoll lezzjonijiet oħrajn illi jistgħu joħorġu mill-każijiet illi ma ġewx riżolti u fejn ma kienx hemm dan interess pubbliku. Dawn x'lezzjonijiet huma? Huma il-fatt illi jista' jkollok għażliet ta' likwidazzjoni differenti skont kemm ikollok pajjiżi. Per eżempju, jekk ikollok 19 eh, eh, reġim ta' likwidazzjoni differenti, din xi ħaġa li għandha bżonn attenzjoni għax jista' jkollok sitwazzjoni eh, fejn l-affarijiet jistaw ikunu differenti f'termini ta' likwidazzjoni minn pajjiż għal ieħor, pereżempju meta meta jista' jkollok eh, strumenti differenti dak li jeżisti fl-Italja jew nkella x'jeżisti f'pajjiżi oħrajn. Xi ħaġa li forsi tajb li nirriflettu fuqha hija il fat li din is-sistema doppja fuq naħa għandek din ir-riżoluzzjoni komuni, però mbagħad għandek fuq naħa l-oħra 19 il-reġim tal-likwidazzjoni differenti. Allura tajjeb li niddiskutu eh, naraw jekk eh, jistax ikun hemm din iċ-ċentralizzazzjoni u armonizzazzjoni ta' dawn il-reġims ta' likwidazzjoni. Dan mhuwiex kompitu ħafif u wieħed mill-isfidi però il sitwazzjoni prezenti la miex eh, bizzejet, miex tajba. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Fernandez. Grazzi ħafna, President. Jina Naħseb il-kollega tiegħi Markus għajem dibattitu li hemm bżonn nirrivedu l-qafas attwali ta' riżoluzzjoni fejn ovvjament inkunu eh, użajna sistemi differenti diskrezzjonali kollha legali imma ta' diskrezzjoni fuq livell nazzjonali. U għalhekk nixtieq insaqsik dawn il-każijiet fejn ikun hemm ir-regolamentazzjoni attwali li tiġi implementata u tiġi eh, użata Eh, sal-aħħar net palma kien ukoll il-każ tal-Banka Popolar din hija l-mistoqsija tiegħi. Thank you very much uh, for your uh, for your question. Grazzi ħafna ta' din il-mistoqsija. Iva, hemm lezzjonijiet mir-reżoluzzjoni ta' Banko Popolari Spanjol. Naħseb illi eh, xi ħaġa illi tallimna hija li iva nista' nagħmlu riżoluzzjoni tal-banek fl-Ewropa anka bank importanti ħafna ta' 150 biljon euro f'termini tassi totali eh, mux biss f'termini ta' tmim il ma' manka mill-lejla n-nar. Illi tista' anka tħares il-miri ta' riżoluzzjoni, ġifiri li kienem ħarsin ukoll tal-funzjonijiet kritiċi il-bank il ġifiri seta jiftaħ eh, l-erba filgħodu ma kienx impatt fuq l-istabilità finanzjarja u anka aktar importanti minn hekk il-kontribwenti kienu mm, kienu protetti ma, ma, ma ntuża l-ebda euro f'dan il-proċess. Allura t nibdlu din il-mentalità mhux bail-outs imma bail-ins. Uh, so important, and this is the, the first, uh, the first uh, uh, lesson. But th there are other lessons. Uh... Pero hemm lezzjonijiet oħrajn. L-ewwel kemm importanti l-kooperazzjoni bejn l-SRB, l-SSM, l awtoritajiet ta' riżoluzzjoni nazzjonali u anka l awtoritajiet kompetenti fuq livell nazzjonali kien hemm kooperazzjoni eh, tajba bejn kulħadd. Apparti minn hekk lezzjoni oħra tkun preparat għal riżoluzzjoni. L-awtoritajiet iridu jippreparaw, iridu jagħmlu anke daqsxejn eh, prova ta' kif eh, kieku jaħdmu f'ġestjoni ta' situazzjoni bħal din li kuna manka manual li jati il-prassi li ridu jiġu segwiti. Awnek anka eh, l-użu ta' data rooms e, virtuali fejn se tagħmel anka l-evalwazzjoni ta' malajr l ġġieli minħabba f'xi riżoluzzjoni partikolari ma tantx ikun hemm ħin biex tagħmel eh, żvilupp ta' dan kollu biex ikollok anka għal xerejja potenzjali biex huma anka janalizzaw is-sitwazzjoni tal-bank. Għalhekk il-fatt li tkun preparat kemm l-awtoritajiet kif ukoll il-banek hija kruċjali. Umbagħad xi ħaġa oħra kwistjonijiet pendenti il-likwidità fil-reżoluzzjoni ma naħsibx illi din ġiet solvuta tajjeb fil-Banku Popolar kien hemm eh, xerrej ma kienx kbir bizzejiet biex jikopri din il-likwidità, però jekk inti jkollok dan il-każ ta' bejlin u ma jkollokx bizzejiet kollateral u l-għada jrid jinfetaħ il-bank. Il-bank forsi ma jkollux likwidità disponibbli għalih. Għalhekk flimkien naħseb irridu naħsbu eh, fuq kif nistgħu nsolvu din il-problema. Ma naħsebx hawnhekk li hemm bżonn inventaw ir-rota mill-ġdid, imma naħseb eh, nistgħu ntejbu l likwidità tal-banek Kun naħseb irid ikun hemm xi forma ta' garanzija li anke tista' tiġi koperta mill-SRB. Thank you, thank you very much. Grazzi ħafna, Sur Urtasun, għal-ħodor. Grazzi ħafna Sawrina tal-li qiegħed magħna illum żewġ eh, mistoqsijiet l-ewwel fuq l-interess eh, pubbliku dan il-konċett li kien kontroversjali wkoll għaliex kien hemm anke interpretazzjoni differenti li wasol deċiżjoni differenti. Naħseb illi forsi għandu jkun hemm inqas ambigwità, jkun hemm iktar ċertezza legali u apparti minn hekk fuq id-detenturi tal-dejn illi eh, li ġew mibjuwa ħażin. Kif nistgħu eh, nindirizzaw din il-kwistjoni partikolari? Thank you for uh, your two uh, questions. think that the... Grazzi ħafna. L-SRB publikat il-politika il illi eh, tapplika fl-evalwazzjoni tagħha l-funzjonijiet kritiċi fejn jeżistu dawn il-funzjonijiet eh, kritiċi fejn jistanka jkun hemm xi ħaġa li tittieħed u naħseb li għadu kmini biex aħna ngħidu illi għanna bżon iktar kodifikazzjoni jew inkella iktar eh, nkun nkunu iktar stretti fuq l-evalwazzjoni tal-interess pubbliku. Kull ma għanna ħames każijiet, allura naħseb illi għanna bżon daqsxejn iktar ħin biex namlu konklużjoni finali jew inkella biex naraw jekk hemmx bżonn illi nkunu iktar stretti fl-evalwazzjoni. Umbat, fuq it-tini mistoqsija tijak, naħseb li din hija waħda kruċjali il-ħarsien tal-konsumaturi. Naħseb il-BRD 2 kien pass il-qoddim biex inħarsu iktar eh, l-investituri tal-imnut u anka mm, permezz tal-użu ta' responsabiltajiet u obbligi illi ma jistax ikun hemm iktar investiment minn 10% tal-detenzjoni tagħhom f'dawn il-prodotti ta' riskju meta jkun hemm anka dan l-ammont minimu. Naħseb li dan huwa pass tajjeb il qudiem biex ikun hemm ħarsien għal min eh, għandu d-dejn, L-SRB hawnhekk ukoll forsi tista' taħdem iktar fuq dan, forsi tista' tisfrutta il-kapaċitajiet fuq il-post eh, li kunem eh, verifika darba darbtejn naraw li l-affajtet jaħdmu tajjeb, li l-beħ isir tajjeb, il-testijiet mm, isiru b'mod effettiv. U anka jekk ikun hemm forsi xi ostakli li jistaw ixeklu rezoluzzjoni jiġu identifikati. Apparti minn hekk hemm bżonn ukoll ta' din it-tranzizzjoni kulturali. Illi dak li jkun jifhem illi dan it-tip ta' beħ mandux ikun permess illi dan qiegħed jimminar ir reputazzjoni tal-banek u li qiegħed iżid ukoll ir-risk operazzjonali tal-banek. U anka allura eh, il-miżati ta' kapital bankari. Grazzi. Grazzi ħafna. Spiċċajna il-lista tal-kellima li qegħdin hawnhekk. Allura jiena eh, jekk trid ħantik żewġ minuti biex tagħmel xi kummenti tal-iluq. Grazzi ħafna, sinjuri, onorevoli membri, signora President, jina konkludi billi nejdilkom kemm apprezzajt il-ħin u l-isforzi li tajtu għal ħidma tiegħi u grazzi tal-mistoqsijiet tagħkom u għanur illi jiena kont hawnhekk f'dan is-smieħ f'din l-istituzzjoni li hija eh, waħda mill-ġenituri eh, fondaturi tal-Unjoni Bankarja. Jiena nista' nikkonferma li għandi biżejjed eh, kompetenzi biex inkun parti minn l-SRB u anka il-direttur tal-pjanar ta' rezoluzzjoni u anka deċiżjonijiet jiena l-est li kontribwixxi eh, għall-SRB li noffri l-esperienza professjonali tiegħi u anka lest li nitgħallem minn eh, esperienzi professjonali ta' ħaddieħor biex dejjem ikun l-aħjar riżultat ċittadini Ewropej. Jekk jiena nintażel għal din il-kariga ħankun indipendenti, ħankun impenjata l-aħħar biex insegwi l-interess pubbliku li nkun dejjem anka lest li niġi quddimkom hawnhekk fil-Parlament u anka li dejjem naħdem favur l-istabilità finanzjarja madwar l-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa ħanieħu daqsxejn pawża qabel nimxu għasmiħ li jmiss.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 għalek nilqa Jan de Carpentier propost bħala kandidat għal viċi president tal-SRB mill-Kummissjoni Ewropea. E, Smiħtana sur de Carpentier huwa skont l-artiklu 56 tar regolament tal-SRM illi jgħid li l-Kunsilli adotta deċiżjoni ta' implementazzjoni għal ħatra tal-President, Viċi President u l-erba' membri full-time tal-SRB wara l-approvazzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni mill-Parlament u skont il-prassi maqbula tiġi applikata għal din il-proċedura ta' niskambi ta' veduti. Kommenti ta' introduzzjoni minn Jan da' Pontier ta' si 5 minuti u mbagħad 4 minuti għal mistoqsijiet u tweġibiet bil-possibilità ta' mistoqsija ta' segwitu u kull grupp politiku se jkollu slot wieħed u jekk ikun hemm eh, bżonn ikun hemm catch the eye faces u wkoll dan jiġi allokat skont il-gruppi politiċi u jekk il-ħini permettu jekk ixtieq nistiden lis sur da pontje illi għamel stqarrija tal-iluq ta' żewġ minuti. Mela, nadilek il-kelma. Signora President, membri onorevoli, Signori, grazzi ħafna tal-istedina. Huwa unur għalija li tkun hawnhekk dan il-Parlament magħkom illum. Meta nitkellmu fuq risoluzzjoni tal-Banek fl europa din nitkellmu fuq l-interessi ta' ċittadini Ewropej kollha. Meta jkun hemm bżonn ikun essenzjali biex ikonna Ewropa ta' ġid u Ewropa stabbli u għal ġenerazzjonijiet futuri. Meta t-tfal tiegħi saqsuni fuq dak li qed nagħmel issa u l-riżoluzzjoni x'tfisser, għall-ewwel diffiċli nispjegalhom għaliex hemm bżonn li ruħna u rilevanza l-ħajja ta' kuljum, imma dak li ġini f'moħħu u hija l-esperjenza tal-ħajja li kelli fil-kriżijiet finanzjarji bħal pereżempju il-kollass fl-2008 tal-Banek tal izlanda fej kien hemm tensjonijiet soċjali fl izlanda Jiena ħadd taksi mill-ajruport lejn Reykjavik u matul dawk it-30 minuta it-taxi driver għalli kif tilef xogħol minħabba l-kriżi kellu mbagħad jimpjega ruħu bħala eh, eh, taxi driver u mbagħad beħħ id-dar. Qasam miegħi eh, ġara l-ħerba li kien hemm fil-komunità tiegħu fil-ħajja ta' kuljum tiegħu fil-familja u għalhekk għalija mhijiex biss ħajja ta' kuljum tiegħi imma kif nistgħu nikkontribwixxi għall-Ewropa stabbli. Stabliment tal-SRM b'rol ċentrali għall srb huwa pass lejn Ewropa stabbli. Kien hemm ħafna kisbiet dawn l-erba' snin li kont qed naħdem imma kien hemm sfidi kbar qudiemna biex jibqgħu riżoluti il-banek huwa vjaġġ diffiċli u ma jistax ikun wieħed iżolat imma jitlob kooperazzjoni mill-qrib mas-suq mal-awtoritajiet kif ukoll mal-imsieħba soċjali kollha. L-iktar ħaġa l-iktar istituzzjoni importanti il-Parlament u s-setat u r-rwol indipendenti tal-SRB hemm bżonn ikunu wkoll bilanċati minn responsabilità u trasparenza massima jina naħdem ħafna mat tim tijaj kuljum. jum ksibna ħafna f'ċirkostanzi diffiċli ħafna hija l-ambizzjoni tiegħi illi nkompli nikkontribwixxa l-implementazzjoni sħiħa tal-qafas ta' risoluzzjoni fl-rwol attwali tiegħi ma jingħal lest u jkun unura lija illi nerfa iktar responsabiltajiet għal dan ix-xogħol importanti ta' bħala viċi president tal-SRB bil-esperjenzi eh, tiegħi fil-ġestjoni tal-kriżi fir-riżoluzzjoni bħala viċi president ikun nista' nikkontribwixxi ferm iktar għas-suċċess tal-SR tal-mekanizmu fis-snin li ġejjin biex hekk il-banek ikunu sodi, stabbli fid ta' trasparenza fl-użu effettiv tas-setat tal-SRB. Grazzi ħafna attenzjoni takom. Thank you, Mr. De Carpentier. Now we... Grazie ħafna, Sur De Carpentier, sal-mistoqsijiet u Marcus Weber mill-PPE. Iva, grazie ħafna, Sur President. Grazzi sur Daka Pontier. Merħba. F'Novembru tal-2019 il-CJ ħadet deċiżjonijiet fuq il-miżati ex ante fuq il-Bank Spanjol u qalu dawn il-miżati ma kinux neċessarji. Attualment, Inti fuq il-Kunsill Ġenerali tas Single Resolution Board tal-SRB responsabbli għall aspetti legali u dawn il-misati kiġu dikjarati invalidi, Da se jkollu impatt fuq il-fond ta' risoluzzjoni waħdini u għalhekk anki żbalji minuri huma importanti għax fissru l-SRF mhux estensiv pal ġie ppjanat. Tista' tgħidilna li kieku kif titratta deċiżjonijiet bħal dawn fil-futur? Grazzi. Grazzi ħafna. Iva, kwistjoni importanti, deċiżjoni importanti tal-qorti. Il-qorti fuq tlet banek u Dan kien abbansi ta' nuqqasijiet proċedurali biex intik naqra sfond u għandek raġun bħala General Counsel jiena jina responsabbli imma mbagħad mis is-segretarjat ukoll. Fil-2016 l-enfasi kien illi l-affarijiet ikkalkuli jkunu tajbin din hija sistema komplessa illi titlob interpretazzjoni legali u għalhekk l-enfasi kienet fuq il-kalkoli it-tajbin imma fl-istess waqt palma konkludiet il-qorti mill-lat proċedurali l-affarijiet ma kinux għaddejjin skont il-qafas u għalhekk il-qorti ddeċidiet f'tliet deċiżjonijiet, jiġifieri l-SRB għandu bżonn tieħu deċiżjonijiet ġodda għal dawn il-banek biex ikun hemm il-ġdid il-bażi legali u tiżgura il-fondi jibqgħu fejn huma fl-SRF u għalhekk dawn in-nuqqasijiet instabu u ovvjament issa li għadda żmien nixtieq nevita dawn it-tip ta' nuqqasijiet proċedurali imma kifat fl-aħħar mill-aħħar l-enfasi kienet fuq il-kalkoli tajbin u m'għandix indikazzjoni li mill perspettiva legali hemm xi problema bil-kalkoli u hija biss il-lat proċedurali illi li ehm, tatlok għal dawn it-tlet banek u jem bżon li dawn il-fondi jibqaw fejn huma fl-SRF mistoqsija ta' segwitu billi għandi ftit iktar ħin, grazzi. Iva, mela inta tajt illi fit lestija ta' dak li qalet il-qorti qed tgħid li fil-futur tevita dawn l-iżbalji għalhekk l-SRF ikun jista' jikber kif inhu ppjanat. Hekk qed tgħid? Iva, hemm bżonn li nevitaw dawn l-iżbalji biex ma jkunx hemm dawn id-duqqassijiet, forsi ma konx ċarbi li ma provajt nispjega l-raġunijiet għall-annullament dawk it-tlet ehm, deċiżjonijiet fuq dawk it-tlet banek ammonti pjuttost żgħar kienu raġunijiet proċedurali, ġifieri hemm l-opportunità les RB li tieħu deċiżjoni ta' dawn il-banek biex hekk ikun hemm il-ġdid il-bażi u l-fondi jibqgħu fejn huma fejnet nara jien ma nafx raġunijiet li fl-aħħar mill axar nasbu dan il-banek mis supposti ħalsu dawn il-kontribuzzjonijiet mis supposti kollu impatt fuq id-daqs tal-fond. Thank you very much. Now the second question from Jonas Fernandez, SND. Jonas Fernandez mill-SND. Grazzi ħafna. Mela daw l-aħħar snin inti kontet taħdem l-istituzzjoni tal-SRB u għalhekk nixtieq insaqsik fuq każijiet tal-modi, speċjalment ir-risoluzzjoni tal-Banko Popolar u l-problemi legali li deru ma' din deċiżjoni tal-risoluzzjoni u forsi fuq problema ta' trasparenza wara id-deċiżjoni u diffikultajiet biex wieħed ikollu wkoll informazzjoni ġustifikaw din id-deċiżjoni Nixtieq insaqsik xi ftit fuq din il-problema ta' trasparenza. Problema ta' trasparenza illi qed issir ukoll problema legali. Intu koll eh, kont il-kap tas servizzi legali nixtieq inkun naf għal daqstant fuq din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi. Fil-fatt, Wara id deċiżjoni ta' risoluzzjoni għal banka Popolari kien hemm ħafna talbiet tal aċċess għall informazzjoni minn persuni mill-qutini oħrajn. U f'dik l-epoka kien hemm valutazzjoni bir-reqqa. Kien hemm ċertu livellu ukoll provdu ta' trasparenza, però in-nies minn qutini mbagħad sfidaw il-livell ta' trasparenza u talbu li jkunu ta trasparenti Għalhekk qegħdin nitkellmu xi xarejn wara d-deċiżjoni ta' riżoluzzjoni kien hemm provduta aktar informazzjoni Naħseb matul l-ewwel deċiżjoni fuq it-trasparenza għamilna valutazzjoni xirqa tal-interessi mhux biss fuq it-trasparenza li importanti, importanti ma wkoll istabilità u hemm eh, wieħed ikkonsidra interessi oħra. U għalhekk naħseb kien eh, proċedura Eh, għax kien hemm talba iva li ta' trasparenza u ġiet msewija ma naħsibx li hemm tħassib legali attwalment fuq il-litigazzjoni pendenti ma kien approċ konservattiv ma wieħed li ġie difis u kien hemm gwida għall-implementazzjoni u l-gwida ġiet segwita f'każijiet oħra. U għalhekk din hija s-sitwazzjoni u wissa li wara iż-żmien forsi stajna nkunu iktar trasparenti mill-bidunet. Dina valutazzjoni diffiċli ħafna li wieħed jagħmilha wara għax il-qafas jitlob li jkun hemm bilanċ delikat bejn l-interessi kollha dan kien approċċ li wieħed jista' jiddefendih wara xi xarejn il-valutazzjoni kienet naqra differenti għax kien hemm talba ta' trasparenza li ġiet mogħtija mal-ewwel. Grazzi. Okay.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 ta' interventi min-naħa tal-SRB, na nixtieq insaqsi jekk hux tajjeb li l-SRB qed tieħu rwol ta' stand prudenti biex tiddeċidi illi tajt illi test pubbliku mhux qed jirrispetta dawn in-nuqqasijiet ta' backing, hemm skop biex ir-rwol legalment tal-SRB jitwessa' biex hekk anzi hemm biddel ftit dak li kont qed ngħid, forsi mod iktar ċar, forsi qed sforza l-SRB tgħaddi għall-azzjoni huwa l-każ illi potenzjalment dan it-test pubbliku hemm bżonn jiċċaqlaq biex l-SRB ikollha tintervjeni fil-likwidazzjoni mhux riżoluzzjoni għax huwa default ta' iktar fallimenti mill-banek. Forsi l-Parlament bżonn imexxi fir-riforma tal-BRT u joħroġ kriterju usa. Ovvjament inse tgħid li iva suppost ikollok likwidazzjoni tajba imma jiena ma naċċettax ħaġa bħal din. Ma nasibx li l-armonizzazzjoni tal-likwidazzjoni hija xi ħaġa li l-Parlament se jara f'ħajjitna. U għalhekk forsi jekk nespandu l-SRB nkunu nistgħu nelbu dan il-proċess diffiċli ħafna jkun hemm trattament indaqs u għalmenu nkunu nistgħu eh, naqtaw dak il-suppost ikun kontaċus bejn bank u ieħor. U la derba għandek bank kbir illi falli nġawġilura l-2012. Grazzi ħafna u grazzi tal-mistoqsija anzi ta' tweġibat tiegħek. Grazzi ħafna mistoqsija tiegħek. Interessanti ħafna. Ħafna mistoqsijiet nipprova indirizzom kollha. Jekk naraw id-deċiżjonijiet tal-SRB l-ewwel deċiżjoni ta' riżoluzzjoni wara l-kompożizzjoni tagħha fejn ma kienx hemm interess pubbliku u il-banek marru mbagħad skont il-liġi ta' insolvenza nazzjonali. Ħaġa mixtieqa mira riżultat ta' qafas attwali li jagħti livell minimu legali fil-proċedimenti ta' insolvenza li huma alternativa ta' default u jkun hemm bżonn ta' riżoluzzjoni. U għalhekk ikun hemm raġuni biex wieħed jwessal kamp ta' applikazzjoni tal-SRB u diffiċli li nirrispondi wieħed jista' jaħseb li forsi jiċċara l-interess pubbliki għal ċertu pubbliku għal ċerti livelli minimi, forsi jkunu iktar evidenti meta ċerti banek għandhom bżonn għandu risoluzzjoni ma naħseb huwa iktar mbaħar eh, jaqsam bejn il-fatti u l-idejat u għal daqstant hemm bżonn ta' approċċ bilanċat huwa diffiċli li wieħed jipprevedi l-futur jiddependi ħafna fuq it-tip ta' problemi li forsi se naraw jekk ikun hemm raġuni għall essarbi illi ta' riżoluzzjoni ta' bank u dan ikun każ ta' insolvenza nazzjonali. U l jekk ikun hemm bżonn li nespandu r-rwol tal-SRB huwa diffiċli illi nirrispondi. Imma għandek raġun fis-sens illi jekk ikun hemm bżonn li wieħed ibiddel il-naħab tal-interess pubbliku tal-qafas, dan jista' jfisser illi ikun iktar faċli wieħed ikollu riżoluzzjoni u iktar involviment tal-SRB minflok ikun hemm iktar dipendenza fuq is-Sistema Nazzjonali ta' Insolvenza. M'għandix vetuta eh, ċara fidejn leġislaturi bilanċ delikat u nikkonkludi illi billi kien hemm xi żewġ deċiżjonijiet negattivi ta' risoluzzjoni u jekk inħallu għal sistema nazzjonali ta' insolvenza xi ħaġa li tipprevedi l futur Issa għampat għal dawk li huma s sistemina iktar ottimista eh, minn min, min, minnek imma inti qiegħda f'pożizzjoni vantaġġata jingħadni għadni ottimista illi forsi naraw xi żviluppi pożittivi u l-armonizzazzjoni ta' sistemi nazzjonali ta' insolvenza u anki s-sistema tal-Unjoni Ewropea għal banek. Grazzi ħafna. Ernest Urtasun from the Greens. Tasun għal ħodor. Grazzi ħafna żewġ mistoqsijiet konkreti bħala Viċi President tkun responsabbli tal-SRF nixtieq insaqsik fuq sentenzi tal-qorti li għan annullaw kontribuzzjonijiet eksante tal-2016 nixtieq inkun naf it-tip ta' l-azzjonijiet li tallimna minn din id-deċiżjoni tal-qorti u t-tieni mistoqsija u għaddejjem fuq il-Banka Popolar f'Diċembru ta' din is-sena id-deċiżjoni fuq jekk nistgħu jistgħu jingħataw kumpens l-azzjonisti deċiżjoni ġiet posposta ħaġa stramba għax ir-riżoluzzjoni kienet fl-2017 qegħdin fl-2020 u għad m'għandniex deċiżjoni ġiet posposta darbtejn jekk minn sejra żball biex inkun naf fil raġunijiet għax dan jaqa' taħt il-mandat ta' responsabilità tiegħek. Thank you very much for these, uh, these questions. Um... Grazie ħafna għal dawn il-mistoqsijiet. Iva, wara sentenzi tal-2016 kif spiegajt il-qorti annullat id-deċiżjoni fuq tlet banek dan ifisser illi hemm bżonn illi tittieħed deċiżjoni ġdida abbażi ta' nuqqassijiet proċedurali u ovvjament meta wieħed jibni organizzazzjoni aħna għandna dejjem f'moħħna l-importanza li nieħdu deċiżjoni b'mod xieraq u dan ifisser illi frattan kien hemm ukoll iktar bini ta' segretarjat biex inkonna il-fazijiet kollha tal-proċess li jiġu implementati kif suppost, imma fil-bidu situazzjoni kienet waħda ta' sfida u kif spiegajt mill-lat legali kien għanna diffokaw fuq il-kalkoli li kunu tajbin u dan wassal situazzjoni fejn il-proċess ma kienx salvagwardat kif suppost u għalhekk il qorti wasa tal-konklużjoni illi hemm bżonn li jkun hemm deċiżjoni ġdida dan it-tlet banek. Lezzjonijiet li tallimna kif għadd bżonn li jkun hemm risorsi biżejjed biex nisalvagwardaw il-proċess ta' tieħid ta' deċiżjoni u niżguraw li kollox imur skont ir-regoli. Fuq il-Banko Popolar, jekk wieħed jagħtix kumpens jew le, kien hemm valutazzjoni preliminarja u d-dritt li jinstemaw u dan wassal għal ammont enormi ta' kummenti li għandhom bżonn jiġu valutati mill-SRB kif ukoll mal-evalwatur indipendenti. Fil-fatt dan huwa proċess illi ħa ħafna żmien. Qed naslu fit-tmiem ta' dan il-proċess kien hemm ukoll komunikazzjoni qabel tmiem is-sena, walakin ottimista li qrib il-teħita deċiżjoni wara l-valutazzjoni. Hemm tant nies mill-qutin u kellhom l-opportunità jesprimu eh, perspettiva tagħhom u mbagħad il-valutazzjoni, ovvjament da kollu jieħu ħafna żmien. Aħna minna ħilitna biex naġlu kemm jista' jkun imma b'mod kemm jista' jkun akkurat. U għal daqstant fl-aħħar mill-aħħar nittama li perċezzjoni tkun ta' proċess bir-reqqa ħafna illi wassal għal proċess deċiżjoni strett ħafna. Grazzi. Okay, thank you, thank you very much. Now, if you wish, you can... Grazzi ħafna. Issa, jek tixtieq tista eh, tala għandek żewġ minuti. Grazzi għal darboħra għal istedina li eh, għal dan ismiħ jina li kien unur kbir li kont prezenti nispera li weġibt il-mistoqsijiet ta'kom, specialment fuq id-deċizjonijiet ex ante Eh, li kunem rizoluzzjoni tajba tal-banek hija fl-interess ta' ċittadini kollha imma min nistgħux nagħmluha eh, f'iżolament, trid titlob ħafna kooperazzjoni mal-partijiet interessati għalhekk hija l imbizzjoni tagħna li inkomplu tiegħi li nikkontribwixxi għal din il-ħidma. Jiena nista' nassigurakom li bħala viċi president jina nerfa responsabilità sħiħa għax xogħlijiet fil-mandat eh, u nagħmel da kollu nista biex nikkontribwixxi għal mekanizmu ta' rizoluzzjoni wahdina bħala eh, parti gburija ta' mm, Unjoni Bankarja importanti. Grazzi ħafna. U naħseb nistaw nalqu is-sessjoni għawek inkomplu għada fil-ħodu fil-disa. Billaqa konġuntata Ekonu Envi, grazzi.